Passiamo alle dichiarazioni di voto. Nadu għad dikjarazzjoni tal-votazzjonijiet, naf li nishtiq ngħid li kelli diversi jikjesti, iżda id-diskussjoni ma tistax tibqa' sejra lil in mill-tlieta esquart biex natu nkunu nistgħu nerġgħu nibdow għal seduta ta' 13 id dikjerazzjonijiet kollha li ma jsirux illum jistgħu jsiru għada wara il-voti ta' għada dikjarazzjoni oħrajn jistgħu jiġu preżentati bil-miktub. Naddu rapport Nikolaj l l-intervent l-intervent l-onorevoli Adam. Ħanen, ħanen. Għandi xi ħaġa waħda xi ngħid fis-snin ta' ipokrizija għaddi ma rajt xi ħaġa illi